Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Kollegi, nisġerilkom illi nerġaw nibdew bil-ħidma tagħna il-negozjati bejn ir rapporteur shadow rapporteurs, il-gruppi uh, komplew sa tard bil-lejl u naħseb illi issa se kunu nistaw kif xtaqna namlu l-biraħ illi nalqu bil-votazzjoni dal-ħodu. Eh, jidur li li ma waslux għal fuq kollox, imma għalek se nivvotaw biex unbat nivvotaw skont il-rida tal-maġġoranza. Kif għadna il-bira nishtiq illi nibdew vot mux fuq il-budget, imma vot fuq la bozz ta' rakomandazzjoni għal tini għari fuq deċizjoni, deċizjoni li għanda xtaqsam għal garanziji għal bank li għal self illi il-Bank Ewropew jista jati għaw Intom tafu li huwa eh, il-president attiv ħafna fil-xena eh, politika f'pajjiżu ah, kien hemm bosta laqat triologi eh, diffiċli, twal, però fl-aħħar inkisbu riżultati pożittivi kemm mal-Parlament kif ukoll mal-Kunsill u għalhekk illum issa vot wieħed irridu nikkonfermaw il-ftejn u uh, Ivo Lokalfin irnexxu li jikseb riżultat eċċellenti. Issa għannom tal-Komitat tal-Budgets nixtieq li nikkonferma il-bil tal-Parlament fuq din l-abbozza deċiżjoni minu favur. Salvador, taqbel int? Grazzi, kontra wieħed tnejn tlieta astensjonijiet. Grazzi mela ir-rakkomandazzjoni issa ġiet adottata. Mela issa nibdew bil-emendi tal-budget. U se nibdew kif ftemna il-biraħ fejn waqafna il-biraħ U se nibdew bil-kategorija 3B. Kulħadd għandu it-tabella tal-vot, kulħadd għandu l-karta elettronika. Se jkollna ħafna voti elettroniċi. U għalhekk nixtieq illi nibdew il-paġna hija 149 fil-paġna ta' fuq l-azzjonijiet ta' tħejjija nivotaw fuqhom iktar tard Eh, se nibdew bil-votazzjoni 41 86 favur kontra astensjonijiet ma' ditx. 47-57 biss eh, kommenti rapporter wa favur minu favur kontra astensjonijiet il-ħodor astjenew u il-kommenti ġew adottati. 41 u 89 u ta' taħta u ma' identiċi dawk favur kontra astensjonijiet dewx. Linja ta' wara, program kultura, l-emenda 226, rapporter favur, dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Fil-parti ta' fuq eh, tal-paġna li mis għanna il-proġetti pilota Issa nivvotaw fuq 41-92 ta' Sur Hotong, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Uh, eh, 230 rapporteru favur, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Flimkien ma' zewċ emendi ta' wara li għandhom l-istess ċifri. L-emenda 41 05 ta' Sur Haglund rridu nivotaw fuq il-kummenti waqt jgħidu li l-grupp tal-PPE għandu emenda orali. Le, mux il-PPE, il-rapporter, kjoġbok, signora rapporter, xqed t proponilna Aħna rridu indaħlu wara l-kelma training qabel il-kelma language. Irridu nżidu dawn il-klim. Use of endangered languages as education media. Um, biċċa oħra li diġa tinsab uh, u ma mal-lista tal-vot u nista naqrajilkom hija xi ħaġa li aħna rridu nżidu qed niproponu li nżidu ma' din l-emenda. U uh, nista naqra pero hija twila u qiegħda diġa hemmhekk tibda part of this appropriation should be devoted to the funding of the Festival of Minority Theatres.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 iktar il-qoddim inżidu din il-bicċa li għadni kif rajt li tinsab miktuba bisħiħ fil-dokumenti li huma memuża. Jiġifieri din l-emenda tiddaħħal fl-emenda 4905. Il-President mela dawn iż-żewġ emendi jew kummenti orali għandhom eh, jirrigwardaw aspetti differenti. Nistan nivvotaw fuqhom it-tnejn flimkien? Le. Mela, l-ewwel emenda orali li li ndaħlu l-klim Use of Endangered Languages as Education Media. Minu favur? Grazzi. Kontra? Tnejn? Astensjonijiet? Mela, din l-ewwel parti ġiet adottata. Issa, it-tieni parti li tibda part of this appropriation, etc., etc. Dawk favur? Kontra? Tajjeb mela ħanqajmu il-magna elettronika, l-votazzjoni miftuħa, sinjuri. Edin 32 li se nivvotaw. Ivvotaw kjoġobkom, votazzjoni maluqa. Mela din it-tieni parti 15 favur u 16 kontra għal daqstant din it-tieni parti ma ġietx adottata. Issa, il-proġetti pilota u issa naslu għal l-emenda 143 u design ta' Sir Hotong program Media 2007. Artist Mobility huwa mobilità tal-artisti huwa proġett pilota wieħed design ta' Sorotong minu favur kontra. Astensjonijiet maddeċ. Mela 4600 jaqa u kol. 4195 ta' Sorotong favur kontra. Astensjonijiet u 231 rapporter favur, dak favur. Kontra kontra. Il-grupp ta' soċjalisti xinu jagħmel? Astensjonijiet? 231 għaddit. Issa, Naddu għal famuż intestatura avvenimenti annwali speċjali. Hawnhekk għaw emenda ta' kompromess qed nitkellem hawnhekk eh, taħt l-awtorità tal-rapporter. Emenda fuq tmin emendi fiċ-ċifri. Anzi, ġifiri, l-intestatura avvenimenti annwali speċjali għal dak li huma ċifri hemm emenda ta' kompromess dwarhom. Ġifar għabbażi tal-ċifri li huma ta' miljun elf f'impenji u żewġ miljuni 700.000 bħala uh, appropriazzjonijiet ta' ħlasijiet. Tajjeb, sewa qed ngħid saqs il-President, mela min jaqbel ma dawn il-ċifri l-ġodda fil-kompromess? Kontra? Tnejn kontra astensjonijiet, ebda astensjoni, għal daqstant bilna wkoll fuq iċ-ċifri. Issa, hemm ukoll xi kummenti. Kummenti fuq 60, l-emenda 60, dawk favur? il-kommenti nistaw nivotaw fuqom il-kol fl-imkien. Aħjarek. Mela, fuq il-kommenti kolla fl-imkien min jaqbel? Grazzi. Kontra. Surar Artong? Assenzjonijiet. Mela dawn il-kommenti ġew adottati u kol u għal dak li huma avvenimenti annwali speċjali ftemna imma issa sadattant is-Sur Javel laħaq Stembaħ u nerġaw immorru lura għal paġna 150 dwar il-tikketta tal-Wirt Ewropew. Nivvotaw fuq l-emenda 41-92 ta' Sir Hartong. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ din l-emenda. Imma kellna bil-fors nivvotaw fuqa, Niringrazzjakom. Issa lura għal paġna 153 fejn għanna proġetti pilota naqżuhom. fuq il-linja intestatura zazax flazzjoni. Issa qed nivvotaw fuq 174 tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Ir-rapporter wa favur, l-ewwel se nivvotaw fuq iċ-ċifri u mbagħad naraw fuq il-kummenti da favur. Grazzi, kontra. Grazzi, astensjonijiet. 174 għaddit f'dak li huma ċifri. Issa l-emendi kollha l-oħra fuq flazzjoni u ċifri jaqgħu. Memx għalfejn nivvotaw fuqhom, imma rridu nivvotaw fuq il-kummenti fuq 174 reporter jaqbel minnu favur. Grazzi, kontra. Grazzi, astensjonijiet. Ebda astensjoni mela anki l-kummenti ġew adottati. Il-linja li mess 238 rapporter jaqbel minu favur, grazzi kontra, grazzi astensjonijiet għaddit ukoll. Linja ta' wara 748 emenda tal-ħodor rapporter ma jaqbelx dak li, jaqbel, li jaqblu kontra astensjonijiet ma 239 dawk favur, rapporter jaqbel. Kontra. Astenzjonijiet? Grazzi għaddit. Naddu għal 44 rapport erwa kontra minu favur. Grazzi kontra astensjonijiet maddiċ. Azzjonijiet ta' multimedia emendi fiċ ċifri l-ewwel. tajdu li li jem kompromess ħieħ li kopri kollox. Mela, emmen kompromess fuq ir-rizervi. Suppost li jem kompromess. Jek għatna mezbal ti korraġini rapporter. Issa, ċifri huma kif ġej bħala appropriazzjonijiet ta' impenji 26 miljon 960 elf u bħala ħlasijiet 24 miljun u 500.000 imma hemm 4 er-, miljuni u 500.000 bħala impenji u l-istess ammont fuq il-ħlasijiet. Issa nivvotaw fuq dawn iċ-ċifri min jaqbel? Grazzi, minu kontra, astensjonijiet, mela,

156 l-intestatura informazzjoni għal mezzi ta' xandir u najdilkom illi jekk fuq din l-intestatura immorru li l-in minn dak li jem la bozz tal-budget inkun għedin naqbżu kol il-marġni tal-din il-kategorija kolla u għal din il-raġuni li għall-emenda 221 u 2 li jem taħta li huma identiċi il-rapporter ma' mux favorihom. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ mod unanimu. Issa, irridu nivvotaw fuq ir rizervi Le, jaqaw kolla daw. no proġetti pilota u issa hemm ukoll l-uffiċċji li jagħtu it-tarif. 4602. Rapporterwa kontra dawk favur, kontra, astensjonijiet ma' deċ. 4286. Gajer, rapporter ma jaqbilx dawk favur. Sur Gajer, kontra. L-oħrajn kolla. Mela din l-emenda ma' deċ. Em, kommenti li rridu nivotaw fuq fil-351 rapporter jaqbel dawk favur kontra astensjonijiet mela dawn il-kommenti ġewa adottati. Naddu għall-intestatura li jmiss. mela nifataw fuq 350. u għamnek intestatura ġdida. Tletmija u ħamsin, sinjuri. Signora Rapportex, qed tipproponilna inti għal 350 irridu nivotaw uh, eh, fuq kollox flimkien jew vot separat. 350 emżbal eh, fi ħaxi jider darbtej bizbal nistaw nivvotaw flimkien biex nimxu fuq l-istess eh, formalità għaliex hija fl-aħħar mill-aħħar l-istess emenda. Mela, nivvotaw flimkien jiġifieri 350 tal-linja 02 350 u tal-linja 01 li se jibqaw fuq din il-linja mbagħad hemm it-tieni parti ta' 350-0202 li jekk aħna naddottawa tidħol fil-kategorija 5. U nistgħu nivotaw fuq dawn it-tlet emendi flimkien. Kulħadd fem, jien ma fimx, jgħid il-President, imma la femtu intom fem kulħadd, mela min jaqbel? kontra, astensjonijiet, mela, tajni għadin l-ewel zewċ emendi jibqaw fuq din l-intestatura unbat f'din il-kategorija ġifiri li tabbe fil-waqt li l-axħar wahda tiddaħħal fil-kategorija 5. Issa nistaw naddu għal flimkien biex nikkomunikaw l-Europa L-emenda 1005. Rapporterwa kontra, minu favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. 46-16, Signora Vert, mir rapporter ma taqbilx minu favur, kontra. Astensjonijiet maddeċ. 352 hija riserva li riguarda ċifri u riserva. Daw favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Issa naddu għal 49 ta' Sir Tong, daw favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Naqilbu l-paġna Europa ċittadini emenda ġdida tas Sur Ortong 4200 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 347 Rapporterwa kontra minu favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mela 747 taqa. Batemmek hemm proġett pilota imma irridu nivvotaw dar Ewropea għas soċjetà ċivili emenda ta' Surorton 4201 min jaqbel kontra. Grazzi, astensjonijiet ma' azzjoni ta' tħejjija, l-emenda ta' Sur Peter Van Dalen ġiet irtirata, wara azzjoni ta' tħejjija, u issa imis li nivota fuq l-emenda 42.03 ta' Sur Otong. Favur kontra astensjonijiet ma' diċ. Sur Van Dalen sparixxa, 468 rapporter jaqbel minu favur kontra astensjonijiet għaddit u dak ta' juta eh, l-emenda ta' juta ħag hija dotata u kol. Issa, 42.03 ħotong favur kontra astensjonijiet maddeċ Van Dalen taqa. Azzjoni ta' l-Unjoni fil-qasam ta' s-saxħa. Għawnek xie kummenti Eh, kommenti ta' Sur Laxlo Surjan li ma jaqbilx maħħom il-rapporter, min jaqbel? Kontra? Naħseb illi irridu nitċekjaw. Mela nivvotaw fuq uh, 47-69. Ivvotaw jekk joġobkom, hemm tlieta li għadhom reqdin, għadhom ma għamux, votazzjoni maluqa, 15 favur, 19 kontra u il-kommenti ta' Sur Xurjan maġewx approvati. 42.04 ta' Sur Hatong favur kontra astensjonijiet ma' deċ. Tandalen tiġir tirata 42.04 ta' Sur Hatong favur kontra astensjonijiet ma' deċ. 467 eh, Komitat tal-Ambjent rapporter jaqbel min jaqbel ukoll. Kontra assenzjonijiet għaddiet il-ħodor votaw kontra ma xorta edin f'minoranza. Juta Hawg taqa u koll 43-44 ta' Signora Lepage ja Rizerva rapporter ma jaqbilx min jaqbel. Grazzi, kontra. l-oħrajn kollha astensjonijiet. Għanna proġett pilota, mux se nivvotaw fuqu, issa nivvotaw fuq 741 ir rapporter jaqbel kontra astensjonijiet għaddit. U hekk issa spiċċajna b'din il-kategorija 3B u naddu issa għal kategorija numru 4. Kategorija interessanti għall aħħar Issa se nivvotaw fuq it-tabella ta' ċifri li qiegħda titqassam. Est-ce que tout le monde a le tableau? Kulħadd għandu tabella tabella ta' kompromess tinsab eh, fi dokument supplementary dossier. Il-paġni ma fihomx numru imma nispera li kulħadd għandu kopja huwa hija tabella li fija biss ċifri u hemm ċerti emendi li fihom kemm ċifri kif ukoll kummenti. Issa fuq il-kummenti nivotaw wara linja linja. Imma iċ-ċifri se nivotaw fuqhom kollha flimkien. Jidir li li fimt li hemm ftehim politika illi irridu uh, eh, nejnu il mija u tmeni. 93 pajis illi jem fil-ġnus ma' uda. Issa, fuq ċifri, minu favur? Grazzi, kontra? Tlieta? Astenzjonijiet? Il-ħodor u l-ġiwi. Grazzi, mela, ċifri għaddottajnijom, vot wieħed. Nifraħ mill-qalb l-rapporter u l-gruppi għal dan il-ftejim li laħqu. Issa, għanna dokumenti ħor u rridu nimxu linja linja fuq il-kommenti. L-emenda 536 u żewġ emendi identiċi Il-rapporter jaqbel min jaqbel kontra liberali konservatisti Mela dawn għaddew. 46 ta' Sir Orton favur kontra astensjonijiet ma' deċ. 47-56 ta' Sur Surjan, rapporter jaqbel. Ta' favur kontra għastensjonijiet għaddiet. Iż-żewġ gruppi jaqblu. 426 rapporter jaqbel dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 10-52 rapporter wa kontra dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 46-31 dak favur kontra astensjoniet maddiċ. 43-32 ta' Sur Buzuttil favur il-grupp ta' Sur Buzuttil kontra il-gruppi l-oħrajn Astenzjoniet? Maddeċ. 10-20 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 167 għafet rapporter jaqbel dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 10.07 rapporter ma jaqbilx minu favur kontra astensjonijiet maddeċ 508 tal-ħodor rapporter ma jaqbilx dawk favur rapporter jaqbel Nixtieq ngħid fil-grupp tiegħi illi hemm żball fil-lista tal-vot hawnhekk. Din hija dan l-uniku vot fejn aħna qegħdin immorru kontra ir-rapporter. Iva, jidir li li huwa vot dan fuq it-Tibet. U għalhekk ir-rapporter jaqbel, min jaqbel? Il-liberali, il-ħodor, il-ġiwi, minu kontra l-oħrajn. Għal daqstant, Signora Rapporter, skużana, imma hemm maġġoranza kontra tiegħek. 182 fet rapporter taqbel, minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tnej l-oħra u ma koperti kol, bandallin huwa kompatibli, 44-52 rapporter ma taqbilx min jaqbel. Kontra, astensjonijiet ma ddiċ. 47-68 Surjan, rapporterja kontra minna jaqbel. PPE u Signora Andreasen kontra l-oħrajn li huma maġġoranza ma' ditx. 47-65 rapporter kontra min jaqbel. L-istess maġġoranza kontra l-istess ma' ditx. 43-62 Gualtieri, rapporter taqbel min jaqbel kontra. Għamnek se konna nitċekjaw għalix miex l-istess maġġoranza. 43-62 Gualtieri. Il-rapporter taqbel 40 prezenti, 39 votaw, xaħat minna riqet, 18 favur, 21 kontra Gualtieri Maddiċ. 183 għafet b'emenda orali rridu inħallu barra il-klim at least 10 million. Rapporter taqbel min jaqbel. Kontra? Astensjonijiet għaddit l-emenda orali. 44-53 Van Dallen, B'emenda tar rapporter li inneħħu il-klim 10% of this budget line u nipoġu flokom part of this appropriation. Min jaqbel? Kontra? Astensjonijiet għaddiet. 184 f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti Measures in the Field Instrument for Stability Rapporter taqbel minu favur. Kontra? Il-PPS u l-Hotong. l-ewwel parti għaddiet it-tieni parti Support for Measures sa Assistance to Victims. Favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. 185 għafet. Rapporter taqbel minu favur kontra assenzjoniet għaddiet. Gariga, Gresla, Alvaro u Makolla koperti 43-30 ta' Signora Krazza. Rapporter taqbel minu favur kontra assenzjoniet għaddiet. 44-54 bandalen li kompatibli imma rapporter ma taqbel min jaqbel kontra assenzjoniet maddeċ. 186 naffet rapporter taqbel, min jaqbel. Kontra. Assenzjoniet għaddit. 45 55 hija kompatibbli ma' rapporter ma taqbilx favur, kontra assenzjonijiet maddeċ. Ilbu il-paġna 187 favur, kontra astensjonijiet għaddit. Mella Gariga, Gressle, Alvaro huma kontenti 88 rapporter taqbel minu favur kontra astensjonijiet għaddit. 518 tal-grupp tal-ħodor. Vot maqsum fuq l-ewwel parti. Rapporter taqbel minu favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti Rapporter taqbel ukoll. Favur. Kontra. Niċċekjaw fuq it-tieni parti ta' 189. Mais réveillé. 40 votants. Kulħadd is issa, 40 persuna votaw, 13 favur, 25 kontra. U allura ma ddiċ. Għafet għal darboħra qed nivutaw biss fuq l-ewwel parti. Dan li xi tieni parti hija koperta mill-ewwel parti tal-emenda illi votajna favurja qabel. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 47 minn Surjan, kompatibli, rapportar kontra, dawk favur, il-PPE, daw kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Naddu issa għal 520, Sur Surjan huwa kontra, astenzjonijiet għaddit, 190 minafet, dawk favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. 4771 Missur Surjan kompatibli iżda rapporter kontra, dawk favur, il-PPE, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 520 mill-ħodar hija kompatibli rapporter ma jaqbilx ma din dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 5-8 mill-ħodor din ġit maqsuma f'żewġ partijiet, ir-rapporter favur l-ewwel parti kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra l-istess maġġoranza bħal qabel per se jkollu nċekkja b'mod elettroniku. Mela t-tieni parti tal-, tal l-emenda 518. Il-votu għam miftuħ, xaħat kien duri għet izdaqam, inala 14 favur 26 kontra. Emendi oħra tal-518 mill-ħodor se jkollha l-istess riżultati. Wieħed disa wieħed minn qafet l-ewwel parti rapporter favur, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit tini parti hija koperta. 4456 Mr. Van Dalen, il-rapporter, ma toġbux l-ewel parti, sempoġu għal-vot, dawk favur, dawk kontra, il-maġġoranza kontra allura maddiċ. Il-rapporter toġbu tini parti, dawk li huma favur, bemenda orali, replace 10% of this budget line part of this budget appropriation. Daw favur, daw kontra, astenzjonijiet, it-tini parti għaddit. 520, kompatibli mill ħodr rapporter ma ġbux, dawk dawk favur, għani bidew. Il-Greens u l-Gruwi sens, daw kontra kullħat maddiċ. 192 min affet b'emendorali fejn inneħu at least 30 million. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddit. 520 mill-ħodor. Kompatibli rapporter ma toġbux. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Marru fuq il-paġna li jmiss preġanna 518 mill-ħoder nimmaġen li se jkun l-istess maġġoranza dawk favur l-ewwel parti kważi kulħadd dawk kontra it-tieni parti dawk favur dawk kontra il-maġġoranza tirbaħ il-vot kontra u allura t-tieni parti ma tadix dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddit. It-tini parti għaddit. 194 mill-lafed dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddit. 4458 minn Surva Dalen, kompatibli dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 253 mill-inta dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 4459 Mr. Van Dalen, kompatibli, dawk favur, dawk kontra, maddiċ. 1035 mill gwi dawk favur, dawk kontra, Astenzjonijiet maddiċ. 53 3 mill-ħodor għal darba il-rapporter joġbu għal Greens dawk favur. Dawk kontra? Mux kullħat joġbu il-ħodor. Eja naddu għal vot elettroniku. Emenda 53 il-vot miftuħ. jider li għataw minnu riqet imma xorta sena l-vot 20 favur, 20 kontra. <laughs> Dak li baqa riqet Min kejja l-appoċ ta' rapporter lejn il-ħodor din maddiċ. Iżda nistaw nirkupraw għalix fadlinna 519. Jina nisuġerix li nieħdu emenda 519 għal linji konsekuttivi f'daqqa. nibdew bl il partiz da. Dawk favur daw kontra stenzjonijiet għaddit. Maġġoranza. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra. Naħseb li jista' jkunna niċċekjawha. It-tieni parti ta' 519 se mpoġuha għal vot elettroniku miftuħ erbajn vot intefa jider li xaħat ta' duriqet xorta sena l-vot 15 favur 24 le maddiċ 4-2-3 ta' Sur Hartong maddiċ 38 ta' Deve, rapporter favur, favur kontra astenzjonijiet għaddit dak ifisser li l-emenda ta' Surjan taqa. Iżda l-Komitat tan-Nisa 54 tibqa' mek kompatibbli rapporter favur, dawk favur, dawk kontra. Il-liberali kontra in-nisa. Astenzjonijiet iżda l-emenda tgħaddi. Issa l-ħames emendi li għaw taħt 5 Din koperta, rapporter mill-vot ta' qabel, il-ħodor jaċċettawa. Jiġifieri mhux se nerġgħu l lura li għaw xek. Dan ifisser li issa qegħdin għal 477 seba Missur Surjan, rapporter kontra, daw favur. Daw kontra, Naħseb għanna niċċekjaw għaliex mhix ċara, jiġifieri erba' seba' seba' seba' tas sursurjan, il-vot huwa miftuħ. Nalqu l-vot minn kellu mux kuħat t-vota, 17 favur 23 kontra din maddiċ. Immorru għall-emenda l-ħar ta' Xurjan 47-63 il-rapporter eh, eh muwix favur dawk favur, dawk kontra, astezzjonijiet l-istess maġġoranza mela maddiċ. Il-519 minnaħa tal-ħodor, li se jkun hemm l-istess maġġoranza żdejja nivutaw xorta l-ewwel parti, kulħadd tiġitad wara, dawk favur, dawk kontra, grazzi. Astenzjonijiet, it-tieni parti, favur, kontra, maġġoranza kontra, u allura din maddiċ. Fuq il-95 nimmaġina li se tkun l-istess ħaġa. Nadottaw l parti, t-tieni parti maddiċ. U morru għal wieħed seba' wieħed mill-lafet. U emendi oħra li huma identiċi rapporter favur, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddew. Wieħed disa sitta mill-lafet, rapporter favur, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Imorru għal-emenda 175, il-rapporter huwa favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Iġifiri 876 hija identika, iżda se nivvotaw fuq 4606 8 ta' Sinjura Vertmar. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, maddiċ. U għallura dak wassalna għal tmim intestatura numru 4. Unerġaw nerġaw marru għal bidu tal-lista ta' votazzjoni b'intestatura kompletament ġdida. Dinja waħda sensittiva, wieħed A. Bien. Tajjeb. Aziz kollegi. Monsieur, Monsieur Lavia a demandé la parole. Euh, President. President. President, irridu niċċaraw xi ħaġa dwar voti li aħna ħadna. Meta votajna dwar il-pakket dwar l-avvenimenti speċjali, il-presidenza meta ivvutat għalet li kienet se tivvota dwar, konna se nivvotaw dwar il-pakket kollu kemmu. Mis-segretarjat jider illi aħna ivvutajna biss dwar xi inizjattivi u mhux dwar il-pakket kollu kemmu. Eh, it is the whole package.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 Forsi rapporter jista' jispjegalna. Naħseb ir-rapporter se jispjega iżda ma kienx hemm kompromess. Ija fil-fatt kien hemm tnejn fuq wieħed votajna u liħor fuq il-kummenti kollha. Imbagħad hemm il-kummenti li votajna fuqhom f'daqqa. Dan jieħu post imbagħad il kommenti tal-emendi individwali. Tajjeb u allura naħseb li din hija ċara bizzejiet Naturalment, il-kompromess maħax il kumment individuali kollha mill-emendi individwi kollha, iżda ħa postom. Ok, inkomplu. Ummorru għal-vot fuq intestatura wieħed A. Em, lista ta' votazzjoni speċjali fuq bażi ta' kompromessi, naħseb illi l-koll għandkom din il-lista. Kulħadd lest. E nibdew billi nivvotaw fuq is-subblok numru wieħed li korrispondi mal-emendi kollha illi qegħdin il fuq mill- l-abbozz ta' budget. Imbagħad immorru nivutaw emenda emenda dawk li għandhom xaqsmu mal-pagamenti biss, ġifiri sub-blok wieħed, dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet, ġifiri dak issa blok ġi adottat. Issa niġi għal l-emendi individwali. taħdin l-intestatura. Ġifiri l-emendi ta' għalde. 020201 dan jikkorrispondi għal paġna 6 tal-lista tal-votazzjoni prinċipali tagħna. L-għalde edin jirtiraw l-emenda taħħom. Alors, oui, madame, madame... Euh, oui. Signora Jansen, aħna irtirajnija. Sewa, mela nistaw namlu l-emenda 3 snin 3? Le? Le. Ġifiri memx għalfejn li namlu għaffari toħra taħt eh, sub-blok wieħed. Tajjeb. Fuq il-linja 0-2-0-2-0-1 ma nix għalfejn komplu nivvotaw, iżda fuq paġna 12 0 2 għanna emenda minn Gwe ija 933 jekk etnej tajjeb u din għandha xtaqsam biss mal-pagamenti mal-pagamenti biss. Il-rapporter favur? Le, il-rapporter miex favur? Użani, President, l-emenda miex tal-GUE, imma hija tal-PPE. Hemm talba tal-GUE għal votazzjoni maqsuma. Għalek, edin naraw GUE fuq ix-xelluk, imma għaliex hemm talba ta' vot maqsum. L-emenda tinsab fuq il-lemin u hija tal-PPE. Għal numeru l-amendment. Seba, seba, seba. X-suppost għedin nivutaw fuqu. Eja nihduhom fl-ordni li jumma. Mela, se nivutaw fuq eh, riċerka tas sigurta paġna 12 tal-lista tal-votazzjoni tagħna 02 0401 02 emendi fuq il-pagamenti l-emendament tal-gwer, rapporter mhuwiex favur, dawk favur, dawk kontra maddiċ. Dak ifisser li issa se nivvutaw emenda 46-86. Dawk favur, dawk kontra l-istess maġġoranza maddiċ dan ifisser li 8-0 se tkun votata dawk favur dawk kontra astenzjonijiet maddiċ. Dan wassalna għal 7-7-7 għanda ġib maġġoranza dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddit. Walura dwar il-pagamenti għaddottajna emenda 7- Jina naħseb li l-alde sejr teraw l-emenda fuq eh, il-linja 040304 dan huwa vot maqsum, iva dan tneħħa u morru għal padna 4708-0901. Serġa jkollna vot maqsum. Alors, on commence à nouveau par les amendements de la GUE. U allura se nibdew bl-emendi ta' GUE l-ewwel qabel kollox. Disa, ħamsa disa. U erba sitta ħamsa sitta dawk favur, dawk kontra, grazzi l-maġġoranza m'għaddiċ. U allura nistgħu issa naddu għal 785 rapporter favur, dawk favur, Rapporter huwa favur, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet. Ok, ġifiri fuq il pakamenti aħna adottajna emenda ta' kompromess. Alright, mela lestejna minn blok wieħed. Semmorru l-istess proċedura f'sub blok 2 rridu nivvotaw fuq l-impenji dawk favure, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Fuq il-pagamenti rridu namlu żewġ votazzjonijiet maqsuma l-aldi, rridu jamlu dan, Iva, e morru għal-paġna 26. Nerġaw. Se nibdew bl-emenda 713 mis-soċjalisti, ir-rapporter huwa favur Dawk li huma favur. Grazzi, dawk li huma kontra. Il-maġġoranza u allura din m'għaddiċ. Irridu sanadu għal 3-8-9 rapporteru għa favur, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddit. Dan ikopri allura il-linja 040501. Hemm tal-boħra għal vot maqsum fuq il-pogamenti fuq paġna 38, linja 08 02 02. qed tipprova nifemx qed jiġri jien ukoll, u allura l-ewwel qabel kollox disa' ħamsa sitta dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet m'għaddiċ. Sitta seba' tminja, ir-rapporter huwa favur, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet. Għaddit. Allura għal pagamenti ftit il-linja dak huwa l-vot. Immorru għal subu blok tlieta. L-istess sistema se nivvotaw l-ewwel fuq il-kompromessi, fuq il-ċifri, dawk favur. Ma tantx hemm favur, daw kontra, astenzjonijiet u għallura is-sublok tlieta maddiex. Madana kollu se jkonna nerġaw nivvotaw b'mod maqsum l-emendi tal-ħodor. 08 2001 Dawk li huma favur. Dawk kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Melissa, nistaw najdu li l-pagamenti li għandhom xaqsmu ma dan is subblok issa indirizzajnijom. U morru għal parti tal-leftovers. Meta qed nirreferu għal 0202-0804 emenda minn trasport 6713 jider li mixċara l-ura nivotaw b'mod elettroniku. Emenda 6713 mill-Komitat ta' Transport. Issa u 43 prezenti hawnhekk għandna 21 favur 21 kontra astenzjoni u waħda u allura l-emenda maġiċ. Maddiċ. Immorru għall-emenda tal-budget 4726 rapporter favur em emenda orali. Il-rapporter huwa favur. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddit. Niġu għal eh, l-emenda mill-Kumitat tan-Nisa, ir-rapporter huwa kontra, dawk li huma favur, dawk li huma kontra il- din l-emenda astenzjonijiet maddiċ. U morru għal e ITRE 6073 rapporter favur, dawk li huma favur, dawk li huma kontra astenzjonijiet għaddit. Imbat emenda 8720 mill- Milli sijar, rapporter ja kontra, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet maddiċ. Remarque budgétaire. Sewa. Morru għal kommenti tal-budget. 02 mill-ekon, ir rapporter favur, minu favur, minu kontra. Qed jagħmel il-PPE? Il-PPE favur jew kontra nerġgħu nibdew. Favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. 8-1-4, dawk favur, il-rapporter favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Dan ifisser li 3-2-3 l-emenda taqa u anki 4339. Imorru issa għal 395 mill-Komitat tal-Impjegi, rapporter favur, minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Ta' għali mis, umorru għal 4772 kompatibli, il-rapporter kontra favur kontra astenzjonijiet għaddit. imorru għal erba snin tminja. Taqa. 533 mill-grupp tal-ħodor, rapporter favur, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. 4365 mis-sur Gualtieri hija kompatibbli rapporterija favur, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Imorru għal-emenda 397 mill-Kumitat tal-Impjega, rapporter favur, Dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. 7, rapporter favur, dawk favur, dawk kontra. Naħseb li se jkollna nivvotaw b'mod elettroniku. Mela emenda 427. Il-vot huwa miftuħ. Jekk jogħġobkom niftu l-votazzjoni. din mhijiex votazzjoni segreta, rridu nuru xet nagħmlu. Ejja nerġgħu nibdew. Isa, ivvotaw. Il-votazzjoni salqet 21 favur, 21 kontra maddiċ. 532 mill-ħodor rapporter favur, dak favur, dak kontra stenzjonijiet għaddit. 4775 Mr. Surjan, il-rapporter huwa favur, dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet, il-maġġoranza favur, allura għaddiet. 4-3-6-3 ta' Gualtieri, rapporter favur, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Imorru għal 9-5-2 mill-gwe rapporter Favur, dawk favur, dawk kontra, Naħseb illi se nerġgħu niċċekjaw b'mod elettroniku fuq 952. Il-vot huwa miftuħ. Mhuwiex vot sigrit. Issa inqalqet il-votazzjoni. 15 favur, 26 kontra, maddiċ. Imorru għal seba' tnejn erba' rapporter favur, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. 4503, Mr. Van Dalen, rapporter huwa kontra, dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet maddiċ. Imorru għal 277 minn l-ITRE, il-rapporter favur, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. 476 minn Vandalen ija kompatibli, rapporter kontra, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Pour, pour, contre, abstention adoptée, il couvre le suivant. Le 4358. Gualtieri, rapporter favor? kontra, astensjoniet għaddit. Sama beja 25 ta' soċjalisti, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 43 55 Gualtieri, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 726 favur, kontra astensjonijiet għaddiet 528 tal-ħodor taqa 529 tal-ħodor rapporter kontra dawk favur kontra astensjonijiet ma deċ 775 tal-PPE rapporter taqbel dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Issa, is-tnejn ta' wara jaqaw, 531 dak favur, il-rapporter taqbel, min jaqbel ukoll? Kontra? Aħjar niċċekjaw għaliex eh, nukleari Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Mela. 8 favur, 34 kontra u ebda astensjoni ġifiri maddiċ. 964 il-rapporterja favur minu favur kontra l-istess maġġoranza maddeċ. 627 dawk favur rapporter taqbel kontra assenzjonijiet għaddiet. tal-rapport issa tabara taqa 727 emenda orali tal-rapporter minu favur kontra astensjoniet għaddiet 624 rapporter taqbel favur kontra assenzjonijiet għaddiet u tkopri wkoll ta' waraja 966 tal-GUE fuq l-armata Izraeljana. Rapporter ma taqbel x'min jaqbel? Kontra? Ħafna? Soċjalisti jastienu. Hemm maġġoranza kontra. 530 tal-ħodor Rapporter taqbel. Min jaqbel? Kontra? Assenzjonijiet? Maddeċ. 114 ekon rapporter taqbel min iktar jaqbel. Kontra assenzjonijiet għaddiet tkopri ta' waraja. 112 favur kontra astensjonijiet għaddiet skopri ta' waraja, 113 ekon l-istess idea dak favur kontra astensjonijiet l-istess maġġoranza. 813 tal-PPE rapporter ma jaqbilx favur kontra astensjonijiet għaddiet tkopri ta' waraja 601 għalde rapporter taqbel favur kontra astensjonijiet għaddiet. 1973 hija kompatibbli. Rapporter taqbel, min iktar jaqbel? Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Tlita werbajn sittin, Marie Curie, dawk favur, kontra. L-istess maġġoranza Sur Portax. Naħseb li biznax ħaġa għale identika ta' ekwiz. 315 itre. Le, miex identika. Għalde, gwe u l emendati għaj kienu l-istess. Le, le, maddiċ, ma 315 itre dawk favur il-rapporter taqbel. Favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Libe Roma People 457 rapporter favur dawk favur. Erba' favur kontra astensjonijiet maġġoranza favur 535. Gender budgeting. Rapporteur taqbel, dawk favur, kontra, astensjonijiet. Mela, fuq wieħed ta' ivvotajna wkoll. Mes chers collègues. Eżis kollegi. Jekk ma toqgħodx kwieta se nagħti daqqa ġorras il-Viċi President Hawk. Jew jew fuq żaq is-sur Dohan. Issa naddu għal proġetti pilota ħaġa sempliċi u tamma lajru wara il-proġetti pilota se niqfu għal ħames minuti biex neħdu nifs bat nibħejju ruħna biex nivvotaw fuq it-taqsimiet l-oħrajn, mod partikolari il-budget tal-Parlament. Issa, fuq il-proġetti pilota għandkom dokument separat, kien hemm ftejjin fuq kif se jkun organizzat dan il-vot bejn il-gruppi U issa nixtieq li nivvotaw kisa jkun flimkien kemm fuq iċ-ċifri kif ukoll fuq il-kummenti. Għaliex il-proġetti, dawn il-proġetti pilota jeżistu permezz dawn il-kummenti, ġifiri ħaġa loġika nistgħu nagħmlu hekk. Mela. Se nivvotaw fuq dan id-dokument kollu kemmu li jinkludi kemm iċ-ċifri għal proġetti pilota l-azzjonijiet ta' tħejjija u il-kummenti li jispjegaw xinu ma' dawn il-proġetti dawk favur. Grazzi. Kontra. Tlieta assenzjonijiet mela il-proġetti pilota huma adottati u wkoll spiċċajna fuq it-taqsima tlieta il-budget tal-Kummissjoni u nifirħu lil Francesca. Brava Francesca. Bien. Alors maintenant. Issa, nissuġġerilkom illi niqfu għal 5 minuti biex niftemu dwar kif se nivvutaw fuq il-budgets tal-istituzzjonijiet l-oħrajn il-seduta eh, hija sospiża għal 5 minuti.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 Bien. Voilà, mes chers collègues. Kollegi, nerġaw komplu fej ħallejna. Nishti illi toqodu attenti ħafna issa għax marna xinnix nilħu ftejn politiku sħiħ. Għallok se jkonna nivotaw linja, linja kemm il-darba se jkolli nistaqsi l-rapporter u l-koordinatur kif jixtiequ li nivvotaw għax se jkun hemm emendi orali, hemm xi gruppi illi ftehmu fuq ċerti emendi orali fl-aħħar minuta, it-test bil-miktub, id-dokument qiegħed suppost qudiemkom u hekk issa se nippruvaw illi nimxu bil-galbu. Suppost jirnexxilna nispiċċaw minn issa si oħra, Imma għatnajt l-koordinaturi illi jekk aħna nispiċċaw qabel in-nofsija, nixtieq li l-koordinaturi u l-interpreti jibqgħu hawnhekk san-nofsija sabiex Rejna Boga li l-biraħ fil-ħodu waqt fil-bidu tal-laqatana il-taqa ma delegazzjoni tal-presidenza Pollakka fuq il-problema ta' ITER jajdinna u jaddinna l-informazzjoni Eh, illi irċiva u l-iskambji li kellu mal-presidenza pollaka fuq il-program ITER il-finanzjament tal-dak li huwa zejjed jiġifieri m'għandu xaqsam xejn mal budget tas-sena d-dieħla. Jiġifieri jekk joġobkom taħarbux tiġru wara li nispiċċaw bil-votazzjoni jekk intom koordinaturi ħalli naraw eżattament fejn qegħdin. Issa, Nibdew bil-dokument il-kbir tal-vot. Provaw u kolli kolkom il-test tal-emendi orali illi tqasmilkom il-biraħ fil-axija u dal-ħodu. U sejkonna eh, il-sabduru fuq il-paġna 215 il-budget tal-parlament emenda orali 20.00 tar rapporter l-applikazzjoni ta' trattat ta' Lisbona dag favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emendi l-oħrajn ġew irtirati. Issa għanna punta xej delikat li huma eh, jirrigwarda l-ispejjeż tal-ivvjaġġar normali Għamnek indur lejn il-rapporter kif tixti illi aħna nivvotaw fuq dan il-titlu spejjeż għal vjaġġi regolari. Grazzi ħafna sur President jiena nixtieq nagħti spjegazzjoni żgħira għaliex sabiex ikonna l-aktar trasparenza samna it-Trattat tal-Lisbona, il-kompromessi, illi kena l-ħakna f'konċiljazzjoni sabiex nkunu ċari u biex ma jkollix kollox imħallat fl-imkien. Il-ħakna kompromess fil-burru imma għatem gruppi illi għadhom ma qablux 100% ma dan il-kompromess. U biex ma nqodux naħlu ħin naħseb illi għanna insegwu il-lista tal-vot u ma neħdux il-kompromess kollu għaliex inkella se jkun hemm konfużjoni sħiħa biex naraw li ma linji se jaqgħu minħabba l-kompromess. Għalhekk jiena nipproponi illi nimxu skont il-lista tal-voti li għandna dimna. Ta' jepwis. Sur Bokrox. Iva, President, grazzi. Għanna emenda orali li hija relevanti kemm għal 1005 u 1004. Għandek it-test tal u rridu nivvotaw dwara l-ewwel. Jekk m'għandek xina lest li naqra. Naqra? Le Reserve adding the following text, uh, 15% of the appropriations shall be placed in reserve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 ħaġa oħra li rridu nżidu li importanti rridu nżidu għamal ġustifikazzjoni. Should be applied by the Bureau to any of the members' travel and subsistence expenses, including the daily allowance. This is also a part of the text which we... Din u koll nishtiqu illi nivvotaw fuqa pala zeda mal-emenda orali li għadu kif ranna s-sur Bokrox. Iswa dwar il-metodu tal-votazzjoni għaliex eh, da ma joħroġ ċar fil-lista tal-voti. Rridu nkunu ċari. L-iktar emenda kroċali hija t-tielet waħda 2057 mir rapporter Sur Fernandez. Aħna m'għandniex diffikultà biċ-ċifri, naċċettawhom, naċċettaw anki ċifri li hemm fir-riserva, imma aħna hawnhekk irridu nivvotaw fuq l-emenda orali minn flok eh, il-kummenti ġustifikazzjonijiet. Grazzi ħafna Mela, sur bokro xul grupp tijaw se jkunem emenda orali fuq din il-linja li rridu Min naħa tal-grupp tas soċjalisti se jkun hemm emenda orali fuq l-emenda 2057. Issa missur Alvaro. Grazzi. Jina nixtieq nżid ma dak il-qal Goran dwar l-20 57 għaliex dan ma kienx fil-lista indikata jekk forsi nistgħu nivutaw b'mod separat fuq il-kummenti jekk l-emenda orali tiġi adottata. Jekk dan jiġri nixtieq nistaqsi jekk hemmx possibilità illi nifirduhom. Jiġifieri l-aħħar parti tirrevedi regoli tal-opening hours tal-membri dan nivutaw dwar b'mod separat Le, sur Bokrox, mux xina kontrija, imma naf li din il-kwistjoni ġi trattata fl-istatut tal-membri. Eh, li ġi trattatu kol fil-mandat illi għadda. U għalek, nishtiq nkun naf jekk nistaw xnieħdu din id-deċizjoni qabel, għalix din tinsab fih dan l-istatut tal-membri. U għaftajim interistituzjonali, nistaw nazaminaw, ovvjament, imma ma nafx nistawx nirrevedu permezz ta' kumment budgetarju. Bien, merci, Monsieur Alvaro. Tajja wis, Sur Alvaro, aħna fimna din il-talba għal-vot maqsum. Helga. Grazzi, grazzi, President. L-ewel irridu nivvotaw palma għal sur Bokros, dik l-emenda orali, jina nappoġġaw kol dak l għal U għalek, affarijiet huma ċari dwar il-level ta' kontenut u kol dwar kif għanna niproċedu. Grazzi, grazzi Elga. Grazzi Helga. Jiffaċilitana xiftit il-ħajja hekk, kissu l-portax. L-unika dubju illi jien għandi huwa illi dwar l-ewwel parti tal-kumment illi għamel Goran Ferm naħseb illi huwa kontradittorju, kontradiċi il-proposta mir rapporter Il-reporter mux għed suġġerixi l-frizar tal-spejjes tal-ivjaġġar imma tnaqis ta' 5% fuq l-infiq tal-ivjaġġar, apparti il-flus li għandhom jitpoġġew fir riserva u l-komment ta' Goran Ferm jitkellem dwar l-frizar. L-frizar mux naqis. stant jina nemmen. Illi għanna bżon ta' vot separat emmek naqbel ma dak il-qal is-sur Alvaro. Umbat, en parti li jiena ma naqbilx ma sur Goren Ferm. Jiena kontra, kontra li frizar. Aħna irridu tnaqqis ta' 5% u kol 15% illi jmorru fil-riserva, ma rridux ifrizar. Għandi emenda orali u kol. Imma wara din. Samtu le ma da fuq puntiħor. Alors, Mela, il-rapporter li iwieġeb is-sur portax. Sur Vogan ejder un bat il-rapporter. Jina rapporteri li rapporter irrit eh, għas-sur portax. Man kan jishtaqt n-wieġeb. Ma naħsebx li hawn kontradizzjoni għaliex nistgħu naqblu illi aħna rridu innaqsu l-linja tal-budget b'5 fil-mija nistgħu naqblu. Imma fil-kommenti tal-ġustifikazzjoni ngħidu wkoll li aħna naħsbu li daily allowance għandha tiġi ifrizata. Mhix kontradizzjoni. Ngħidu li daily allowance tiġi ifrizata, ifriżata fiċ-ċifra attwali tagħha, lek mhijiex kontradizzjoni. Grazzi tassew. Kital. Grazie Presidente. Para komplikar un poco más Grazie, President biex nikkomplikaw l-affarijiet dak li qegħdin nissuġġerixxu aħna fis sem soċjalisti huwa illi il-kumment li għadu kemm jagħmel Goren dan ma rridux indaħluh fil-ġustifikazzjoni imma jrid ikun parti mill-kummenti. Jista' jkollna vot maqsum għaliex aħna qegħdin nindunaw illi hemm ċerti gruppi illi huma favur parti imma mhux favur parti l-oħra. U aħna ma rridux illi l-indexation ta' daily allowances tep U għalek nishtiqu nivvutaw b'dan il-mod. Rapporter se għajdinna x-konklużjonijiet wasal għalihom u x-rakkomandazzjonijiet jagħmel għal-votazzjoni tagħna jidirli jekk fimtsew li l-emendi orali kollha li qed jiġu imresqa li semmew il-kellima ħlifda dik tas-sur Portax japplikaw għall-emenda 2057 u eventualment jistaw applikaw u kolla l-oħrajn. Imma fuq għawnek dal-punt jiridu nivvotaw fuq. Issa, rapporter, kjoġbu. Grazzi, Sur President. Jina dejjem għat illi rridu nevitaw kwestjonijiet legali imma jina u koll kollinajt li għandi dubji jekk nistawx fil-ġustifikazzjonijiet imbidlu ir-regoli u nitolbu lil-bure lil-buro xi ħaġa issa. Ja. Da, l-ewwel darba li jiena jataw l-ewwel mandat tiegħi ma nafx jekk hux possibbli li wieħed jivvota fuq il-ġustifikazzjonijiet għaliex ma hawnhekk għandna proċedura ġdida għaliex qegħdin nivvotaw il-ġustifikazzjonijiet u issa minħabba fekk irridu imbidlu dan kollu. Dan il-problemi stajna nsolvu għom kif il-sugġerejt jena fil-rizoluzzjoni u kienet tkun affari ħafna iktar ċara. Jena konti proponet illi ikunem tnaqqis ta' 5% fuq l-spejjes tal-vjaġġi, ġifiri fuq il-linja tal-vjaġġi naqsu 5% u s-soċjalisti rridu li nifriżawhom. Jina proponejt 15% eh, li morru fir-riserva, imma unbat fil-ġustifikazzjonijiet ma kienx hemm bil. Ma nafx kif nistgħu nsolvu għadin, imma fil-ferma tiegħi nistgħu sempliċement fir rizoluzzjoni nikbu l-affarijiet iktar eh, ċari naqsu din l-intestatura b-7% namlu 15% ta' riserva sakemm il-buro jipprezenta uh, eh, studju fuq il-vjaġġi kollha. Naħseb li l-emenda tiegħi tkopri l-emenda tas-soċjalista għaliex hija ħafna iktar wiesa tkopri il-vjaġġi kollha fejn aħna nistgħu nifrankaw u għal kwistjonijiet l-oħra għandna ir-riżoluzzjoni u nistgħu nsolvuhom hemmhekk. Issa ma nafx hekk nistgħu ngħidu nagħmel emenda orali u l-emenda orali irridu nivvotaw fuqa qabel l-emenda tar-rapporter jekk namlu hekk. Musa jkun hemm iktar emendi u niġu hawnhekk u kulħadd jagħmel l-emendi e, orali. Għaliex hekk nista nagħmel emenda orali iktar qawwija biex inħassar l-emenda li tkun ġejja wara hekk se e, twassal għal ħafna konfużjoni jiena mill-bidunet Eh, eh, provajt li kemm jista' jkun ikun hemm konsensus anki wara li aħna konna ftemna mal-buro. Jiena ma nafx għalfej konna laqat tal-konċiljazzjoni biex imbagħad nerġgħu għaw u kollox ikun għadu fluidu. Naħseb u nirrepeti li fir-riżoluzzjoni l-affarijiet ikunu ħafna iktar b'saħħithom u ċari milli nam nikbuhom fil-ġustifikazzjonijiet li issa f'daqqa waħda rridu nbidluhom u nagħmluhom kommenti. Grazzi ħafna sur rapporter mela niproponilkom dan għaliex fil-fatt intom proponejtu emenda jew inti proponejt emenda li se tkun emenda fil-ġustifikazzjoni u li skonta aħna se ngħidu no indexation should be applied by the Bureau, etc. etc. memx eh, ma jagħmilx sens illi wieħed jemenda l-ġustifikazzjoni jew namlu kumment jew inkella ħaġa li tidir li hija iktar eh, loġika kif għat tinti stess illi nikludu mill-ewwel fil-ġustifikazzjoni. Iva, nistaw forsi nilħu konsensus fil-rizoluzzjoni u dana jina qed niproponi u kont diġà ipproponejtu fil-laqat kollha li kellna qabel. Imma issa inti tixtieq illi jiena nissuġġerixxi li nivvotaw fuq dan it-test issa jew illi nivvotaw meta nivvotaw fuq rizoluzzjoni? Iva, tajjeb. Ma naqbilx. Naħseb li rridu kummenti għal-linja budgetarja, rridu għam daw il-kommenti, ma nistawx nevitaw il nivvotaw dwar il-kommenti. Naqbel li għamilna zbal meta ma zidnix l-aħħar sentenza tal-ġustifikazzjoni marri marri mal-kummenti. dan nistgħu namlu, hemm mod sempliċi kif nistgħu namlu. L-ewwel żewġ emendi 2001-2069 nistgħu nivvutaw favur il-pożizzjoni ta' rapporter 25-57 nivvutaw favur ukoll favur iċ-ċifri tiegħu u għalhekk jekk ir-rapporter jaħseb li din proċedura normali illi rridu nivvotaw dwar it-testi jew l-ewwel tajjeb għalina se nivvotaw kontra. Jekk din taqa, mbagħad nivvotaw dwar l-emend orali. Naħseb dan huwa l-aktar mod faċli kif għandna nagħmlu l-affarijiet. Nur eine ganz kleine Anmerkung zu dim was Joran Juta dwar dak li qed jgħid Goran nil 5 tnaqis ta' 5% irridu nivvotaw dwaru fl-istess waqt dwar mbagħad iċ-ċifri, inżommu ma' ċifri ta' l-20, 57, imma hemm kontradizzjoni għaliex għandna ċifri l-antiki. U il-rezervi li huma kalkulati skont il-figuri l-antiki. Irridu naraw xinu ma' iċ-ċifri il-ġodda 15% ta' ċifri l-ġodda jiġi madwar 10 miljon, għalhekk irridu naraw iċ-ċifri l-ġodda għaliex inkella ser inkunu qed nivotaw dwar żewġ affarijiet illi m'għandhomx jaqsmu. President. N. Jiena pala kwistjoni ta' prinċipju mux pala sustanza nishtiq ngħid illi rapporter għandu raġun meta jgħid illi mhux kulħadd f'din il-kamra jista' joħroġ b'emenda orali u jitlob illi nivvutaw dwara. Qabel ma nibdew, qabel ma bdejna nivvutaw aħna qedna illi jekk noħorġu b'emendi orali nkunu nistgħu nivvutawhom jekk jaċċetta ir-rapporter. Oui, monsieur le rapporteur. Je comprends bien. Jina nifhem dak li qal is-sur u dik li qalet dak li qalet il-Viċi President. Jiena naħseb li l-emenda tas soċjalisti se tifriża u tmur kontra dak li qed ngħid jiena jew qed nitlob jiena fejn qed ngħidu rridu illi mhux biss l-affarijiet ikunu iffriżati ma li jkun hemm tnaqqis. Il-President, kollegi, mhux se nkomplu nargumentaw hawnhekk. Ejjew nivvotaw linja linja nifhem illi fuq eh, ċifri fuq l-ewwel żewġ intestaturi u l-ammonti tar riserva binna imma hemm proposti differenti fuq il-kommenti. Issa se nivvotaw l-ewwel fuq il-kommenti tar-rapporter. U jekk il-kommenti tar-rapporter għandhom maġġoranza nalqu, jekk le nista' nivvotaw fuq l-emendi orali l-oħrajn. Jiena mandi ebda emenda fuq il-kommenti. Iva, maħna se nivvotaw fuq il-kommenti tiegħek. Meta jkonna sa nivotaw fuq il-kommenti, nibdew b'tijak. Fuq il-linja 20.01 ta' rapporter, dak favur. Grazzi, kontra. Astensjonijiet, għaddit. 20.69 da' favur. Kontra. Astensjonijiet, għaddit. 20.57 iċ-ċifri inklużi iċ-ċifri tar-riserva. Dawk favur. Kontra. ħat kontra astensjonijiet għaddit. Fuq il-kummenti tar rapporter il-kondizjonijiet li skontom tista' tintuża r riserva dawk favur kontra Niċċekjaw. Votazzjoni elettronika, signori. Jien għandi dritt nivvota, jgħid il-President. Le, ma nistax nivvota kif se nħassru l-vot tiegħi. Um, 45 persuna prezenti u tnejn illi uh, ma jridux jivvotaw. 25 favur 17 kontra. 25 favur, 17 kontra mela il-kommenti ta' rapporter votajna fuqhom u l-kommenti l-oħrajn issa jaqaw u l-problema solvenija. Issa, mela dik il-problema solvenija imma serħu raskom għad baqa problemi oħrajn u għatem rizoluzzjoni għax li għat rridu niftemu fuqa. Naqleb il-pagġna 819 Le, dak kollu jaqa. Dak li jenfuq fuq dil-pagġna kollu kemmu jaqa. Fuq 48-89 hemm xi kummenti rapporter jaqbel. Jider li fil-fattu ma kompatibli rapporter ma jaqbilx minu favur. Kontra. Il-PP maġġoranza favur u għal daqstant il-kommenti għaddew ukoll. Issa naddu għal spejjeż oħra għal vjaġġi. Nistgħu nqisu li l-vot ta' qabel jgħod tal dawn ukoll għaliex hija fil-fatt l-istess ħaġa. Nistgħu nqisu li huma koperti dawn ukoll l-ispejjeż l-oħra. Tajjeb mela spejjeż għal vjaġġi regolari. Għamnek jessa jitħol is-sur portax. Iva, jina kont fassalt emenda illi proponit tnaqqis ta' 25%. Fl-intestatura tal-allowances ġenerali tal-MEPs. Issa, l-emenda li qed infassal tgħid biċċar illi dan it-tnaqqis irid tkun tnaqqis simboliku biss. Jiġifieri ser ikun hemm tnaqqis ta' 5 fil-mija biex nifrankaw madwar 0 miljon euro. U għalek naraw jekk lem ipis jaċċettawx illi innaqsu it-tħul tagħhom jekk jaċċettawx jew le illi jitnaqqas it-tħul tagħhom. Jien qed nipproponi tnaqqis ta' 5 fil-mija. Nissuġġerixxi li nivvutaw dwar dan qabel ma nivvutaw dwar il-proposta mir-rapporter għaliex jekk ma nagħmlux hekk l-affarijiet ma jagħmlu sens. Din hija emenda marbuta maċ-ċifri u għandna nivutaw dwar qabel l-emenda tar-rapporter huwa qed jipproponi ifriżar jiena qed nipproponi tnaqqis it tnaqqis irridu nivutaw dwar qabel ma nivvutaw dwar l-ifriżar. Tnaqqis ta' 5%. Walek, Dan huwa dibattitu simboliku. Grazzi sur portax, ir-rapporter għal darboħra. Jien mhux ser noqgħod nitkellem dwar jekkux legali jew le. Il-kollega portax kien fassa l-emenda biex nifriżaw salari, aħna rtirajna din l-emenda, u mbagħad il-kollega portax ressa emenda biex innaqsu l-allowances ġenerali b'25%. Iżda kontrarjament għal dak li qed jgħid is supportax l-allowances tanfiq ġenerali mhumiex sussidji u mhumiex allowances għal membri, mhumiex parti mitħul tal-membri. Din hija dan huwa nfiq ġenerali għall-uffiċċju tagħhom. U l-friżar diġà huwa tnaqqis għanna tnaqqis biex nevitaw problemi legali aħna tlabna l-buro biex jagħmel din il-proposta u jien għandi dubji seri jekk 5% tnaqqis ta' 5% huwiex legali jista' jikser l-istatut tal-membri. Iżda għal darbohra hawnhekk ma rridx nindirizza dawn il-kwistjonijiet legali dwar l-ordni ta' kif ser nuvvutaw issa jiena mhux problema li kik konna eċezzjoni għawnek s sur portax mhux problema lanqas xejn. Iżda, Jiena fimt illi l-ewwel irridu nivvutaw dwar l-emendi ta' rapporter għaliex eh, hekk isir is-soltu jekk nagħmlu kollox bil-kontra u jkollna din l-eċċezzjoni jiena li mhix problema. Paske... Mela, fil-fat, ir-regola li dejjem applikajna f'dan il-Komitat tal baġitu li jina nipplikaw wkoll mill-bieraħ ukoll u għalli kull darba li jkun hemm emenda tar-rapporter l-ewwel nivvotaw fuqha u mbagħad imorru lura regola tas-soltu illi insegwu l-ordni tas-soltu, ġifieri nibdew nivvotaw fuq l-emenda li tkun liktar imbeda mill-pożizzjoni tar-rapporter sur Hartong. Xtaqt titkellem sur Hartong? Iva? Tista' titkellem. apparti l-kwistjonijiet ta' proċedura jiena nixtieq nappoġġa kull tnaqqis illi aħna ser nagħmlu f'din il-linja budġetarja għaliex dan ikun dan ser ikun sinjal politiku b'saħħtu ħafna f'dan il-waqt ta' kriżi ekonomika, grazzi. Je soumets Mela, issa se nivvotaw l-ewwel l-emenda tas sur Portax 985 flimkien ma' emenda orali dawk favur. Kontra. Astensjonijiet Matic. Signora Duron astjenet. Issa morru lura għall-emenda tal-rapporter 75 Et nitkelmu għawnek dwar spejjes għal-vjaġġi regolari. Naħseb illi fuq dawn iż-żewġ emendi tar-rapporter nistgħu nivvotaw fuqhom flimkien dawk favur, kontra, astensjonijiet adottati għaddeb. Issa, nistaw nqisu li l-oħrajn jaqaw kollha ħlif il-kummenti tas-sur Van Dalen fuq il-full accountability. Le dawn huma irtirati. Issa, Sur Elis biex niċċara xi ħaġa dwar dawn l allowance ġenerali. Mem lebda obbligu biex il-membri jonfqu dawn il-flus. U għalhekk eh, tkun ħaġa sabiħa li naraw li huma qed eh, jifrankaw il-flus, flejjes pubbliċi billi jerġgħu jirritornaw il-flus. Applaw ġenerali. Naħseb illi James Ellis issa sejtina dan l-eżempju jibdaw. U aħna segwuhom 2006 ta' rapporter dawk favur. Grazzi. Kontra. Astensjonijiet. Mela. Dak l-emendi li għarregwar tal-rapporter trattat tal-Lisbona i-votajna fuqom. 41-10 ħaton rapporter kontra, dak favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ. Maddeċ. 20-12 tar rapporter Favur. Kontra. Astensjonijiet Addet. Em, riserva mitluba tal-konservaturi 175 le din ġiet irtirata naddu għal aġenti oħra 2008 dak favur kontra soċjalisti astensjonijiet eh, maġġoranza favur għal daqsant għaddit. Issa, l-bqija jaqaw. Issa naddu għall-linja li mis interpreti għal-konferenzi. Eh, tjajdu li li għamnek nista nivvota. 20-67 tal-rapporter dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. fuq ċifri għaw l-oħrajn imma hemm ukoll riservi. 874 Iva, Iva, se nirtiradi. Dan jottu kol għal 827 u 886 u ma koperti u kol tajjeb wisq. Tajjeb. Naddu għall-2016 ta' rapporter dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Servizzi esterni, esterni 2068 ta' rapporter dak favur, kontra, ħat astensjonijiet, għaddit mod unanimu. Il-bqija, le, surportax, inti assenejt, le, huwa kontra fil-fat linja ta' wara 42-12 ta' Sur Hartung, favur, kontra, assenzjoniet ma' deċ, Van Dalen ġitir tirata, 41-13 Hartung, favur, kontra, ma' deċ, Van Dalen irtirata, 879 tal-konservativi, rapporter kontra, minu favur, kontra astensjonijiet maddiċ. Paġna li jmiss 14 ħartong dawk favur kontra astensjonijiet Disa mija tal-grupp PFD rapporterja kontra favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-istess ħaġa dik li jmiss 826 ġiet tirata, 885 il-ħodor irtirawa din. Iva, ġiet tirata din. Wieħed u ħmistax ħartong dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 136 ġiet tirata Dik ir rizerva ta' soċjalisti ġiet irtirata. 894 din ir-riserva għadem jew le ġiet u wkoll. 44-34 Van Dalen irtirata wkoll. il l-paġna manutenzjoni tal-bini 831 irtirata, 889 tal-ħodor irtirata, konsum tal-enerġija 20-73 tal-rapporter dawk favur, grazzi kontra, astensjonijiet għaddit. Il-bqija jaqaw sigurta u sorveljanza tal-bini, zewċ emendi nivotaw fuqom fl-imkien minnaħat rapporter dak favur kontra astensjonijiet għaddew mod unanimu. Linja ta' wara 992 rapporter ja kontra minu favur kontra astensjonijiet maddeċ, anki ta' wara ja maddeċ laqqas fuq il-linja 214 hemm żewġ emendi min-naħa tal-GWE 10-43 dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Fuq il-vetturi Sur Van Dalen irtira l-emenda tijaw zewċ emendi tal-gwe il-rapporter kontra minu favur. Kontra. Grazzi. Mela dawn maddewx. Walek nistaw naddu għal linja 230. Zewċa emendi ta' rapporter, rapporter uh, ma taqbel tal-GUE, rapporter ma taqbilx ma ddewx dawn iż-żewġ emendi. Fuq nefqit amministrativi oħrajn, żewġ emendi tal-GUE, rapporterja kontra, minu favur, kontra, astensjonijiet ma ddewx fuq skema tal-Parlament Ewropew ta' kompensa l-emissjonijiet tal-karbonju. Dawk favur kontra. Astensjonijiet għaddit. Nimmaġina li l-oħrajn jaqaw għal dak li huma iċ-ċifri imma hemm riserva fuq talba tal-konservattivi uh, 878 rapporterja kontra minu favur il-konservattivi Signora Verteman Is-soċjalisti jaqblu daw kontra grazzi astensjonijiet d-deċ mela. Fuq il-linja 302 hemm emenda ta' Sur Fernandez li, li komment fuq ir-rimarki biss daw favur kontra astensjonijiet għaddit. Fuq iċ-ċifri 44-37 rapporterja kontra dawk favur. Kontra, assenzjonijiet maddiċ. 29 rapporter kontra, favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ. Tabaraja maddiċ laqqas għax kienet emenda identika. Issa dwar laqqat 880 tal-konservativi rapporter kontra minu favur. Grazzi kontra astensjonijiet maddiċ. Fu il-laqat Sir Van Dalen irtira l-emenda tijaw. Erġajna għamnek għanna il nef għall aġenziji tal-Vjaġġar. 41-16 tal favur kontra astensjonijiet maddiċ. 833 ġiet irtirata, l-emenda tal-ħodor 891 rapporter kontra ċirtirat? Iva, ċirtirata din. Taħt pressjoni minn rapporter ċedew il-ħodor u irtirawa din l-emenda. 653 għalde. Rapporter għandu xie emenda orali xie għamel? Iva, edha fil-fat fuq il-lista. Ma rridux li noħolqu linja ġdida imma namlu din l-appropriazzjoni fil-linja eżistenti. Iva, diġa hemm linja għal dan u għalhekk Uh, eh, mux eleganti li kunem zewċ linji għall-istess ħaġa għalhekk qed proponi li fil-komment fuq il-linja esistenti 32-49 inżidu il-kummenti f'temna. Mela fuq dawn il-kummenti, dawk favur, kontra. Astensjonijiet. mela dam ikopru l-emendi daf u affett. Naddu għal akwista l opinjoni tal-esperti 20-71 irtirata. Sur rapporter Iva, nispiegalkom najderġa nidilkom dak li diġa konna diskutejna. Jena għamnek et nirtira l-emenda li kienet rigwarda għall-istudji tal-famużi proġetti pilota għal zewċ miljoni u nitlob illi bħala contingence reserve għal riserva għal dak li stajin għala indaħlu dan l-ammont ta' flus. Mela, miex eh, emenda li qed tiġi irtirata qegħdin niddeċidu li imbidlu Eh, il-post fe u riserva fejn jiddaħlu dawn iż-żewġ miljuni. Imma l-emenda ta' għafet issa taqa. Mela kulħadd fe? Issa din l-emenda kif ġiet emendata niproponija li tivvotaw fuqha dawk favur kontra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 Għedin 44 hawnhekk hemm 40 biss għet jivvotaw, għet jiġri. Għanda t-vota mela. Aha. Ma nix bizzejiet soċjalisti. Kien wis eh, PPE. Ippruvaw vota jgħid il-President. Ejjew nippruvaw nivvotaw. Għawn soċjalista zejiet li qed jivvota. Astjeni jgħid il-President. Ivvota bħala astensjoni. Nalqu l-vot. 23 favur, 18 kontra. U għalek din l-emenda mir-rapporter taddi, kienem astensjoni wahda. Emenda taddi. Għalek, issa naraw riserva ta' 8-3-8 dwar il-Kongress tal-Istati Uniti. Rapporter mux favur. Minu favur din l-emenda? Kontra? Minu kontra riserva? Il-rapporter favur il-kummenti, minnu favur fostkom. Il-rapporter huwa kontra il-kummenti, jgħid il-President. Kontra il-kummenti. Votaw, minnu favur. Minnu kontra. Naħseb li għaw maġġoranza favur, iżda xorta ser. Namlu verifika. Helga rrit spiegazzjoni. Ninsabu 8-3-8 tlieta, 8 jitt il president Il-kommenti. Il-rapporter huwa kontra. Votazzjoni miftuħa. ħadd ma jrid jivvota. Għandna soċjalista żejjed li qed jivvota. Astieni. Votazzjoni magħluqa. 17 favur u 21 kontra. Il-kummenti ma jaddux. Proġetti pilota minnihom diġà. nejt minja linja Dwar il-kummenti. Emenda 2014. Linja 2014 jgħid il-President. Emenda 2014. dokumentazzjoni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 il-kompetenza li jaġġixxi xita' buroja tal-buro mhux tal-kumitat tagħna jiena qed niproponi l-istess ħaġa biex nibqgħu naqblu ma' dak li ftemna mal-buro. Jiena nirtira din l-emenda niproponi li il-100,000 euro imorru wkoll fil-contingence reserve. Qed taġi wis, sur rapporter, inti fuq xiex qed titkellem fuq l-20-72, mux irtirata, iva, irtirata ma qed nagħmel emenda orali jew inkella nagħmel fuq linja tal-contingency reserve. Onorevoli Matera, Iva President, jina fissem il-firmatarji tal-emenda 4346 aħna nirtiraw dan din l-emenda għaliex nafu li dan is-suġġett huwa ta' kompetenza tal-buro u nafu wkoll illi jekk niftu dan il-punt ta' informazzjoni fin-nofsinhar tal-Ewropa iwassal għal sinjal pozittiva pozittiv fir rigward tal-rebbija arbija. Aħna ser nirtiraw din l-emenda u qed nitkellem fisem il-firmatarji kollha, grazzi. Nispera li ċaraj ftit l-affarijiet. Autrement dit, Mela, fi klim ieħor, ċertu numri ta' numru ta' kollegi, taljani u oħrajn, rridu jippreżentaw emenda. Emenda biex tiffinanzja uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Napli sabiex ikun hemm inizjattivi mal-pajjiżi tal-Mediterran ta' nofsinhar u mbagħad kien hemm emenda oħra. Issa, wara konsultazzjonijiet intensi illi damu sa tard bil-lejl ma l-awturi ta' dawn l-emendi, l-awturi ta' dawn l-emendi indunaw illi la kenna bazi legali la bazi politika għaliex il-buro ma kienx involut. Nieħu l-eżempju tal-id-dar tal-istorja tal-Europa, ġifiri kienem eh, l-involviment tal-buro. Imma għamnek f'dal-kas ma kien mawx il-deċizjoni tal-buro għal daqstant dawk li ħarġu b'din l-emenda fostom is-sinjura Matera aċċettaw li jirtiraw din l-emenda għada kif qalet hawnhekk fil- laqatana u se tagħmelek ukoll fil-kumitati l-oħrajn l-inizjattiva politika li Eh, jihdu jishtiqu li l burro jikonsidra din l-ideja unbat jekk il burro jaqbel skont bazi politika u legali f'budget eh, emendenti jew fil-budget ta' sena li jmiss inkunu nistaw in-isu din id-deċiżjoni. Issa sur rapporter fid-dal ta' dan kolli li li eh, jagħmel sens jekk inti tirtira l-emenda tiegħek imma eh, tista' titkellem għaliex eh, l-emendija tiegħek. Iva, kif diġà jiena nirtira l-emenda u nagħmel emenda orali jew hawnhekk jew inkella fil-contingency reserve minħabba dawn il-100,000 euro. Dan huwa għammont li ftenna mal burofu u jiena nipproponi li ma nbidlux iċ-ċifri kif għamilna għal eh, kwestjoni famuża tal-affet, niproponi li dawn il-100.000 euro immorru fil-rizerva ta' għal dak li jista' jinqala. Lekim sejħa contingency reserve. Sinjura xtaq terġa' titkellem? Le, tajjeb wis, mela nivvotaw fuq l-emenda 2072 tar-rapporter Mela, minu favur din ir rizerva għal dak li sejn għala? Kontra? Mela għan iċċekjaw votazzjoni elettronika, sinjuri. Sinjura, mela s-sinti tivvotax, eh? Għax għaw soċjalisti f'dil kamra. Ok, ok, le vote est clos. Tajjeb, u votazzjoni maluqa. 25 favur 16 kontra. U għalet, adottajnija jekk kif immodifikata. Issa ngħaddu għal publikazzjoni digitali u tradizzjonali emenda 2059 rapport minnu favur kontra. Astensjonijiet taddi. Għalhekk il-bqija jaqgħu fil-rigward ta' ċifri f'din il-linja? Iva. Mela allura ngħaddu għal-linja li jmiss emenda 994 mill-gwer rapporter kontra minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. 44-40 l-nrefu li fanda l-nreporter kontra minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. 882 konservativi, rapporter kontra minu favur, kontra. Assenzjonijiet, taddix. 922 li FD, rapporter kontra minu favur, kontra. Assenzjonijiet, ma taddix. U għalek ma dottajni jom xtawn l-emendi. Intestatura li jmiss il-parlamentarium 901 mill-FD rapporter kontra minu favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Linja li miss. 4 5. L-emenda 9-9-5 tal-GUE, rapporter. Kontra, favur, kontra astensjonijiet, ma taddix. Naddu għall-organizzazzjoni tas seminars 2015 mir rapporter dwar il-kummenti minnu favur. Kontra, Astenzjonijiet taddi. Irridu nivvotaw dwar l-emenda gwe għaliex din hija dwar iċ-ċifri rapporter kontra id-980 minu favur kontra astensjonijiet ma tadix. 828 tiġir tirata u xek. Iżda irridu nivvotaw dwar 884 mill-isija rapporter kontra minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Naddu għall-intestatura li jimmes. 883 rapporter kontra, minu favur kontra, assenzjonijiet ma taddix. L-emenda ta' survanda għallem ta' ukoll. Dawru l għajn 47 Għanna l-emenda ta' rapporter 2007, rapporter favur, favur. l Batlieta, Mr. Van Dalen taqa kontribuzzjonijiet għal partiti politiċi Ewropew, Ewropej. rapport rapporter favur minu favur kontra stensjonijiet ma taddix. 444 Van Dalen ċifri rapporter kontra minu favur kontra stensjonijiet ma taddix. Nejn li FD, rapporter kontra, minu favur, kontra, assenzjonijiet, ma taddix. Noħrajn jaqaw. Kontribuzzjonijiet għal fondazzjonijiet politiċi Ewropej, Sir Hartong, 4118, favur kontra, assenzjonijiet, ma taddix. 445 Van Dalen, ċifri differenti rapporter kontra, minu favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 903 EFD, rapporter kontra, minu favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. L-oħra njaqaw. 2010, rapporter Trattat ta' Lisbona, din taddi. Diġa votajna dwar it-Trattat ta' Lisbona. Disa 8 2 mill-gwe. Rapporter kontra, minu favur fostkom kontra. Grazzi, astensjonijiet ma taddix. Li u wkoll. 2004 rapporter minu favur kontra astensjonijiet taddi. Naddu għal rizerva ta' kontingenza. Diġa, adottajna xi emendi dwar rezerva ta' kontingenza u għalhekk issa nivvutaw f'daqqa 2008-2004. Nifavur? Joran. Qed nitkellmu dwar 2008-2004 ir rezerva ta' kontingenza minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Jaddu. Il-bqija jaqgħu. Dwar limas. Emenda ta' għal minu favur, kontra. Astensjonijiet ta' di. Dwar l-establishment plan 2060 minu favur, kontra. Astensjonijiet ta' di. Tajja, pues, finanzjajna l-affarijiet tal-Parlament imma għadna ma spiċċajniex rapport Fernandez. Nadu l-Qorti tal-Ġustizzja, emenda 2023, rapporter favur minn favur kontra astensjonijiet taddi. U għalhekk il-bija jaqgħu. 2024 rapporter minn favur kontra astensjonijiet taddi. Jimistaqa dwar il-benefiċċji transitorji 2026 rapporter la favur kontra assenzjonijiet. Taddi. Pensjonijiet 2027 rapporter minn favur kontra assenzjonijiet taddi. Fond provizorju 2028 rapporter minn favur kontra assenzjonijiet taddi. Remunerazzjonijiet 2029 rapporter la favur kontra astensjonijiet taddi. Drittijiet marbuta f f'servizz. 3-4-5 rapporter. Dwar iċ-ċifri biss. Skużawni, mux mi rapporter ma mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali, jgħid il-President. Qed jgħidu li r-rapporter huwa favur, imma jidher li huwa kontra, huwa kontra infatti, minu favur, kontra, ma taddix. Fond provizorju 2030 favur kontra sessjonijiet taddi. 331 dwar is-servizzi esterni. Komitat tal-affarijiet legali rapporter kontra. Favur kontra. Maġġoranza ma taddix. Dwar taħriġ ulterjuri, Komitat tal-affarijiet legali Rapporter kontra minu favur, kontra astensjonijiet ma taddix. Dwar il-kuntatti soċjali, għanna emenda tal-Komitat tal-Affarijiet Legali rapporter kontra minu favur, kontra astensjonijiet ma taddix. Issa, qed nifhem 203 2031 203 2033 mir-rapporter ġew irtirati. U għalek naddu għal 2035 xiri xogħlijiet manutenzjoni tat tamir u tas software. 2035 minu favur kontra astensjonijiet di. Linja li jmiss, servizzi esterni, 2036 minu favur kontra astensjonijiet di. Tawru l-paġna. Għanna emenda ġuri 336 rapporter kontra. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. 337 ġuri. Rapporter għadu kontra, minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. 338 ġuri, rapporter kontra. Minu favur? Kontra? L-istess maġġoranza. Ma taddix. 339 ġuri l-istess ħaġa. L-istess maġoranza ma taddix. 3-4-0 ġuri l-istess ħaġa, l-istess maġoranza ma taddix. 3-4-1 ġuri l-istess ħaġa, l-istess maġoranza ma taddix. Publikazzjoni ta' natura ġenerali 2034 ġiet irtirata 342 Kumitat tal-Affarijiet Legali l-istess ħaġa, l-istess maġġoranza, l-istess riżultat ma taddix. Id-drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u tmim tagħhom. tminja rapporter minn favur kontra astensjonijiet taddi. Dwar ir-remunerazzjonijiet 2061 rapporter minn favur kontra astensjonijiet taddi. Kumitat Ekon għanna emenda 2020 bħal l-Istrateġija Ewropa 2020, jgħid il-President, minn favur kontra assenzjonijiet jittaddi. Dan ifisser li l-emendi kollha ta' din il-linja inkomplu għal 446 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet jittaddi. Walura jaqgħu l-oħrajn. Uniġu għal 4104. Dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet, ma taddix. 4105, Mr. Hartong, dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet, taqa. Fuq l-infiq varju. Dawk li huma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Il-maġġoranza kontra, allura ma taddix. Fuq l-interpretazzjoni 2021. Dawk favur, dawk kontra stenzjonijiet taddi. Naddu għal Kumitat tar-Reġjuni Remunerazzjoni. Neħejtu l-emenda rapporter Iva. Ta' u marru għat tassur ħartong 4108. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda oħra Mr. Hartong 4102 favur kontra astenzjonijiet taqa. Fuq servizzi tal-interpretazzjoni 2040 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet di. Daj, din tindirizza l-komplament. Imorru għal 2037 dawk favur kontra astenzjonijiet di. Fuq tindifu l-manutenzjoni 2041 mir rapporter dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Fuq il-konsum tal-enerġija 2042 mir rapporter dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Sigurtaw sorveljanza 2043 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. L-emenda 2062 taqa' u għammorru għal 2044 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Fuq telekomunikazzjoni 2045 dawk favur dawk kontra stenzjonijiet taddi. Immorru għal 4 għal 844 mir-rapporter. Le, skużawni, din taqa. 2063 fuq remunerazzjoni dawk favur dawk kontra astenzjonijiet taddi. Laqat 2048. Favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Fuq komunikazzjoni u publikazzjonijiet 2047, bir-rapporter, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. u marru għal kontrollatur Ewropew tal-protezzjoni tad-data 2050 dak favur kontra astenzjonijiet taddi. 2064 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet taddi. Naslu għal servizz Europol Relazzjoni Esterna għanna emenda Mr. Hartong 4107 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Fuq wieħed disa seba issa. X'qed jipproponi rapporter hawnhekk? kondizjonijiet ta' riserva diġa ġew stabiliti jina nisuġġerixi li natprovaw iċ-ċifri. Iżda nillikwidaw ir-riserva. U allura dawn l-appropriazzjonijiet għandhom jitpoġġew hemmhekk biex fl-abbozz ta' baġit ikunu fir-riserva. Inti qed tgħid li jitneħew mir-riserva u jerġgħu marru fil-linja baġitarja. Dawk favur? Dawk kontra? astenzjonijiet. U allura dawn l-appropriazzjonijiet se jitpoġġew fuq il-linja kif suġġerxa r-rapporter. Issa 4107 il-Mr. Hartong dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma tellix. Marru fuq il-linja li jmiss 4107 għal darbohra Mr. Hartong dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Naddu għal l-EFT, dawk li huma favur, kontra, astenzjonijiet ma jaddux daw l-elementi. Wieħed disatminja. Nifhem li l-emenda ta' rapporter hija identika għal dik li għadna kif adottajna għallura allura fl-abbozz ta' budget jider li dawn il-flusi jinżammu iżda imorru fuq linja budgetarja. Sewa? Allura, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet taddi. Umorru għas-sigurta soċjali għal 4107. Favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 4107 oħra ta' surħart favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Dwar il-personal bil-kontrat. L-istess ħaġa, emenda ġdida, li fija riserva edha titneħħa dawk li huma favur kontra astenzjonijiet taddi. L-istess għall l-emenda mitej? Iva, jew le? Le. Kontra lafet? Is-sur Gualtieri. Fuq emenda mitej. Dini l-emenda jabħal l-emenda l-oħra tal-għafet. Aħna favorija rapporter kontrija. Iżda bħala emenda oħra aħna najdu li għanda titneħħa ir-riserva. Imbagħad il-votazzjoni bejnietna se tkun differenti. Aħna naqblu illi se nivvotaw bħal l-emendi l-oħra jiġifieri bil-ċifri fuq il-linja u mhux fir-riserva. Sewwa, allura fi klim ieħor. Intom favur emenda 200 u rapporter kontra, sewwa? Mela, se nivotaw fuq l-emenda 200. Is-Sinjura Jansen. Eja nerġaw nsaqsu l-mistoqsija, min qed jagħmel l-emendi orali hawnhekk? Irridu nisimgħu jekk ir-rapporter u se jaċċetta. Għaliex jiena nemmen li huwa rapporter li jagħmel l-emendi kollha. Iva, sew qed tgħid ir-rapporter. Fil-qosor. Fi klim ieħor? Dak li qed tissuġġerixxu intom hija li l-ewwel nifotaw fuq iċ-ċifri imbagħad fuq ir-riserva sewwa. Ma dan din mhux emenda normali. Sewwa qed naqblu, qed nitkellmu dwar emenda 200 emenda 200 fuq iċ-ċifri. X'in il-pożizzjoni tar-rapporter? Mela, ħanibdew minn hemm imorru fuq riserva. Jekk m'hemmx ċipri, iżda mbagħad mhux se jkun hemm wieħed ipoġġi fir-riserva. U allura min huwa favur iċ-ċifri fl emendami Tej. Dawk favur, dawk kontra. Ejja nivvotaw b'mod elettroniku, il-votazzjoni miftuħa. Ek jġobkom vivutaw. Għatfada l-erba li jistaw vivutaw ma mluiġ din ħaġa. Il-votazzjoni jissa maluqa. 18 favur, 19 kontra. Iġifir dik l-emenda ma tiċ. Issa sen votaw fuq riserva le għalix issa ma fadalx ċifri. Emenda 201, l-istess situazzjoni naħseb kif kellna qabel. Wallu naħseb l-istess tip ta' vot. Dawk favur. Kontra? Grazzi. Xi ħadd biddel il-mod ta' kif ivvota bej iż-żewġ emendi. U allura ngħaddu għat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni 2066 mir-rapporter favur kontra Nerġaw morru għal votazzjoni elettronika. 2066 mir-rapporter jidher li ma naqblux fuq din il-ħaġa, niċċekjaw. Għafsu l-buttuni? Kważi. Sbatax favur, tsatax kontra, u allura ma taddix. Imorru għal 4108 Mr. Hartang dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Naddu għal 202. dinja operazzjoni ġdida ta' Gualtieri. Iva? L-istess ħaġa li kellna qabel, ġifiri l-istess maġġoranza. Is-sur Fernandez issa jgħat favur, tajjeb ħafna, tajjeb. Walura, nerġaw nirkupraw il-DB la bozz ta' budget minnu favur kontra jasjeni. Grazzi. U allura iċ-ċifri issa se jmorru fid-DB u hemm maġġoranza. Ir-riserva titneħħa. Senneħu riserva, sew. La kien hemm riserva għal din l-emenda se nieħdu vot fuqha. Ir-rapporter ħanaraw se nivvotaw dawk favur dawk kontra astenzjonijiet mela l-ura m'hemmx riserva. Mela allura naddu għal 4296. Għanna riserva mis sinjura Gressle. Il-rapporter favur, minu huwa favur, kontra. Sew, mela naddu għal-vot elettroniku biex niċċekjaw. Ħalli poġġu din fir-riserva. Il-votazzjoni timfetaħ. Tinala? 24 favur, mistax kontra u allura dak il-flus samarru fi riserva u naddu għal 4108 missur Hartong dawk favur kontra astenzjonijiet ma tadix. 203 Mela, eja nifutaw biex nerġaw nġibu la bosta baċi. Dawk favur, dawk kontra, Ejja niċċekjaw b'mod elettroniku. Iċ-ċifri fl-emenda 203. Il-vot huwa miftuħ. Il-vot issa huwa magħluq. 20 favur, 20 kontra, mela ma taddix. Mela, li vota fuq ir-riserva, 4108 ta' Sir Hartong. Dawk li huma favur, dawk li huma kontra. Stenzjonijiet? Kontra. Naddu għal 213. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Ma taddix. Naddu għal emenda 204 mill-Komitat tal-Affarijiet Barranin u jidher li għandna problema. Eja, nifutaw fuq li nerġgħu nistabilixxu la bozz ta' budget. Dawk favur, dawk kontra, jen iċċekjaw b'mod elettroniku. Emenda 204 fuq iċ-ċifri biex nerġaw nistabilixu l-abbozz ta' budget. Ija, ivvotaw. Issa, il-votazzjoni maluqa. 19 favur, 20 kontra. Mela, ma' nista nerġaw nistabilixu l-abbozz ta' budget u xejx impoġġu fil-riserva. Emenda l dal li miss 205. Naddu għal 206 l-emenda, l-istess situazzjoni. 207 eh, l-istess. U allura ma taddix. Naddu l-emenda 210 għanna l-istess situazzjoni għawnek, l-istess pozizjoni, l-istess maġġoranza, u allura ma taddix. Wissana proġett pilota. Dak kopert. Unaddu għall-emenda 2051 dawk favur, dawk kontra. Irridu niċċekjaw b'mod elettroniku għaliex jidher li għandna opinjonijiet li jvarjaw. L-emenda 2051, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. 16 favur, 23 kontra, l-emenda maddiċ. Dan ifisser li jissa rridu nivutaw fuq 4108 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. U marru l-emenda 209. L-ewwel qabel kollox iridu nivotaw fuq iċ-ċifri mbagħad fuq ir-riserva. Rapporter xini il-pozizjoni tijak fuq il-figuri? Iva naċċetta iċ-ċifri u niproponi li l-5 miljoni għall-linja 3000 u 3003 u l-emenda 209. Also formal decision has been uh, taken to open an uh, EU delegation in the United Arab e-, Emirates. On va procéder en deux temps. Mela, se naħdmu hekk f'żewġ fażijiet. L-ewwel nett se nivvotaw fuq iċ-ċifri. L-ewwel fuq iċ-ċifri biex nerġaw indaħlu l-abbozz tal-budget favur, kontra, astensjonijiet. Mela, validajna l-abbozz tal-budget. Issa dwar ir rizerva fl-emenda. Mek fejn kien hemm proposta li nagħmlu fir-riserva 13 miljun u 300,000 jekk fimt sew li rapporter se ndaħlu fir-riserva 5 miljuni biss u ngħidu illi dawn se jitpoġġew għad dispożizzjoni għad dispożizzjoni ta' delegazzjoni li se tkun fil-UAE. Le, le, le rapporteur propose. Il rapporteur il propone li konna riserva ta' 5 miljuni minn flok 13 il-miljun u nofs. Dawn huma il-5 miljuni 5 miljuni li huma dawk l-istess 5 miljuni għal eh, l-Emirati Maquda Ara. Le, fimt tħazin, sur rapporter, erġa spiegalna. Jiena għamilt emenda biex niprofa kemm jista' jkun li naslu għal kompromess. Jina ħsibt li se niftemu. Ara, se nirtira l-emenda orali. President, mela, issa irridu nivvotaw l-emenda illi se tpoġġi fir-riserva 13 miljun u nofs. Jer, se nerġaw naqaw fuq iċ-ċifri li kien fih la bozz tal-budget Jiġifieri li fir-riserva se jkollna 13 miljun u nofs. Għalhekk issa nipproponi lkom li tivvotaw fuq 13 miljun u nofs fir-riserva dak favur. Kontra. Maddiċ. Mela m'hemmx riserva. mela l-emenda ġiet adottata Għalek dawn 3 miljoni u nofs issa jitħlu fil-rizerva. Għet fixklu anke li li għajt il-president. Issa, ftit iħor, x'wasanna fl-axħar. Għet nġri wis. Il personal estern servizzi minn barra 20-53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 20 favur, 19 kontra. Għaddit. Tawara wara jaqaw. 209 memx għalfejn raġun votaw fuq iċ-ċifri. Imma, irridu nivotaw fuq ir rizerva Sur rapporter.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 Mela, il-bqija jaqa. 20-52 ta' rapporter favur kontra astensjonijiet l-istess maġġoranza għaddit u għalek ibqija jaqa' minnu favur kontra astensjonijiet. Ħadd ma raġabdilu. Wieħed werbajn 09 favur kontra Maddeċ. Wasanna l-axħar intestatura 20-65 ta' rapporter dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ pour l'organigramme. Fuq l-aħħar emenda, rapporterwa kontra favur, kontra maddiċ. Grazzi ħafna. Lestejna nifirħu l-rapporter. Mela nirringrazzja u nifraħ l-rapporter il-rapporter u jiena se konna eh, l-istampa fil-satejn biex najdu l-om xiddeċidejna l-lum kontent li irnexilna nsibu bilanċ bejn eh, dak li kienem bżon li isir bħala passi serju minħabba s-situazzjoni kif ukoll il-bżonnijiet. Issa, dak kollha li mhumiex koordinaturi jistaw jitilqu imma nishti illi il-koordinaturi flimkien ma' Rajna Boga jibqaw hawnhekk. Aħna se nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni waqt il-laqa tagħna tal-11 ta' Ottubru. Ir-riżoluzzjoni se nivvotaw fuqha fil-11 ta' Ottubru. Waqfa qasira għal żewġ minuti, Sinjuri.